Hanno votato tutti? Kulħadd ivvota. Il-kwesturi wkoll ivvutaw. Mela nista' niddikjara l-votazzjoni hija konkluża. Nitlob illi il-kwesturi jmorru fis-sala biex jingħaddew jgħoddu l-voti is-seduta għalissa hija magħluqa